il-bieraħ tal-ħamsa għalhekk il-korriġendum ukoll ġie approvat. U fl-aħħar il-regola 105-6 il-President tal-Konferenza tal-Kumitat tal-Presidenti għalli li ma kienem lebda obġezzjoni, akkomodazzjoni ta' komitat ikon għal la delegat jekk ma jkunem lebda oġġezzjoni f-24 sija minn xi grupp jew nkella 40 membru rekomendazzjoni nqiswa bħala waħda li tkun għaddiet jekk le rekomendazzjoni tiġi ivvutata. Issibuha wkoll fuq il-webpage tal-plenarja. Grazzi, kollegi għal l-aħbar li kelli issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna qegħdin tard għandna dibattitu kontru dwar il-